Il-Komissjoni kompetenti eh, batu tlet ratifiki tal-testa parlament skont l-artikolu 231 paragrafu 4 tal-regolament. Dawn ratifiki huma konsiderati approvati għal jekk 24 eh, sija mill-istqarrija numru tal-deputati li jaqblu mal-limitu l-inqas limitu massimu eh, ma jaqblux. Dina it-titli se jiġu pubblikati fil-proċess verbali tal-seduta attwali.